E, na początek chciałem Państwa poinformować. Nishtiq nibda billi ngħidilkom illi. Uninformakom dwar situazzjoni diffiċli bħalissa fil-Polonja minħabba l-arar ġewwa il-Polonja. Partijiet kbar tal-pajjiż bħalissa huma merqa u hemm posta nies illi tilfu ħajjithom nixtieq nesprimi l-appoġġ solidarjetà tagħna mal-Pollakki u nesprimi il-kondoljenzi tagħna lil daw kollha li batew illum. Na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego 16 U s-sessjoni li jmiss tal-Parlament Ewropew fis-16 ta' Ġunju ser għanna dibattitu propju dwar din il-kustjoni naċċert li l-Unjoni Ewropea sejra twieġeb fi spirtu ta' solidarjetà għat talba il istaret mill-Polonja għall appoġġ għanna fond ta' solidarjetà li huwa essenzjali f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Sinjuri, dal-għodu, kanna laqqa tal-konferenza tal-presidenti Il-laqa intemmet 10 minuti ilu. Diskutejna fid-dettal l-organizzazzjoni tal-votazzjonijiet dwar l-istrateġija Ewropa 2020. Intom konxi tal-fatt li l-istrateġija tixtieq toħloq impjiegi u iġib welfare l-ċittadini tagħna u tipprovdi stabilità għall-Unjoni Ewropea fuq perjodu ta' xar snin, strateġija essenzjali għas situazzjoni preżenti tal-Unjoni Ewropea, tal Ewropea kif ukoll il-barra mill-Unjoni Ewropea għaliex nistgħu nkunu b'saħħitna il-barra mill-konfini tagħna kien nkunu b'saħħitna ġol konfini tagħna. Waqt din il- konferenza smajna argumentazzjonijiet favur li sir votazzjoni illum il għaliex nixtiequ li jkollna din ir-riżoluzzjoni mill-aktar fis possibbli sabiex nkun nistgħu nipparteċipaw fid-diskussjoni ma' istituzzjonijiet oħrajn dwar din istrateġija tant importanti. Minnaħa l-oħra smajna argumentazzjonijiet li saħqu li għandna bżonn strateġija li tkun adottata minn maġġoranza kbira sabiex inkunu nistgħu effettivament ninfluenzaw is-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea għanna bżon maġġoranza b'saħħita ħafna. Għanna ċertu dubju dwar il-possibilità li niksbu din il-maġġoranza tant kbira illum, iżda nixtiequ nagħmluha malaj, però għanna bżon riżoluzzjoni b'saħħitha. Fid-dawl ta' din id-diskussjoni mal-presidenti tal-gruppi politiċi jiena id-deċidejt illi naddu mozzjoni sabiex nipposponu l-votazzjoni. Din skont artiklu 140 tal-regoli tal proċeduri tagħna. Din hija deċiżjoni importanti, aħna nirrealizzaw illi għandna bżonn riżoluzzjoni mill-aktar fis possibbli, madanakollu għandna bżonn riżoluzzjoni illi ħajkollha appoġġ kbir ħafna. Dawn huma l-kustanijiet illi huma f'periklu bħalissa l-ewwel nett. Sejrin iddeċidu issa dwar il-possibilità li nipposponu il-riżoluzzjoni dwar l-Ewropa 2020. L-ewwel votazzjoni issir għal propju biex nipposponu mbagħad ikun votazzjoni għal kontra. Xi ħadd jixtieq jivvota favur li nipposponu l-votazzjoni? Grazzi ħafna sur President din l-istqarrija. Nixtieq ngħid il-ħbib tagħna Ungeriżi huma fl-istess sitwazzjoni tal-kollegi tagħna Pollakki. Għadastant sibijiet tagħna imorru wkoll lejn iċ-ċittadini tal-Ungerija. Je vous rejoins sur votre présentation. Dans une situation de crise. Jiena nappoġġa din il-presentazzjoni Iva, l-forzi demokratiċi jridu jinaqdu fl-imkien f'sitwazzjoni bħal din. U jiena kont tajt il-parir il-konferenza ta' presidenti illi nara differenzi u għal stant eni posponu din id-deċiżjoni sa' ġunju. Dak iż-żmien fil-konferenza ta' presidenti ma kellix maġġoranza u għal daqstant prezentajna din dan id-dokument. Issa ndunajna illi ma kienx hemm biżejjed żmien minn qiegħed ngħid illi ma kienx xogħol preparat mod sew. Iżda hawnhekk qudiem il kapitu delegazzjonijiet fimna illi kuna aħjar għal dera tal-parlamentari li posponu din il-votazzjoni għax il-krizi musta tkun intemmet sa' ġunju. Għal dan id-diskutajni bilna. U għedna l-kapijiet tal-gruppi il par nitolbu li nipposponu il-votazzjoni. Il-bieraħ ma diskutajniex emendi, ma x riżoluzzjoni għallum il Il-grupp kien favur li nipposponu l-votazzjoni. Għanna bżon dan li namlu dan għal-ċittadini tagħna. Wara ta' trata kif Hostard, tlabna li jiġi posposta bitlet ġemat situazzjoni ta' recessjoni u kriżi jekk joġobkom appoġġawna sabiex ikonna vuċi b'saħħitha li toħraġ mill-Parlament u tasal għand iċ-ċittadini tagħna li aħna irġielu nisa responsabbli. Grazzi. Grazzi. Issa kontra il-proposta is-Sur Schulz jixtieq jitkellem. Vielen Grazie ħafna, Sur President. Sur Presidenti, il-kollega tagħna Sur Dor fil għadu kif tkellem dwar il-situazzjoni diffiċli ġewwa l-Ungerija. Bosta pajjiżi anke l-Slovakkja ġew effettwati minn dan l-arar, u stant ma tamiex differenza jekkux jekkux l ungerija l-Polonja, jew l-Slovakkja, il-solidarieta tagħna tmur li ċittadini kollha li ġew effettwati minn din is-sitwazzjoni tant kera. President Joseph Tor. Sur President, fuqat li Joseph Tor u inti stess. Għajjimtu din il-kustjoni il-biraħ u wara diskussjoni fil-konferenza ta' presidenti jiena najt illi jiena stess nemmen illi il-proposta tija kienet ħaġa li ma nistax naqbel magħha. Ma nistax naqblu nipposponu l-votazzjoni li xħassajna li għana nivvotaw illum u illa li xtajna nivvotaw kien hemm ir-rieda, il xewqa għal-bażi uża kien hemm ir-rieda illi jkun hemm appoġġ kbira għal dan id-dokument. U kien hemm maġġoranza illi kienet qed tappoġġa dan id-dokument dan diġà kellna dak li ġara f'dan l-aħħar jiem ma kienieċ kwistjoni proċedurali hi iżda waħda ta' sostanza. Dak li, dak li rajna kien illi fejn kien hemm il-konsens naqas il-konsens li kanna fi frar u dan ma nix x niskantaw biħla x irdu naraw il-krizi li seħħet wara frar ċertu fejtu ma tajbin uħrajn ħżiena. Hemm min jemmen li ċertu soluzzjonijiet huma leġittimi, hemm min jemmen li dawn mhumiex taħjar aħjar soluzzjonijiet għandna bżonn iżda pożizzjoni komuni. Pożizzjoni ċara, żewġ pożizzjonijiet differenti u issa irridu nsibu konsens għal pożizzjoni jew l-oħra. Millum il-ġurnata aħna bħala soċjaldemokratiċi musten waqfu negozjati futuri iżda il-punt ta' tluq ikun id-dokument illi ħdimna fuqu mal-partit tal ħodżor Għadda stant aħna nemnu li għanna il votazzjoni l-lum, grazzi. Grazzi. Issa nistaw ngħaddu għal-votazzjoni dwar eh, li nipospon l-votazzjoni dawk favur? Grazzi. Dawk kontra? Grazzi. ħa nivvotaw b'mod elettroniku l-votazzjoni miftuħa. Czy wszyscy zagłosowali?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 tal-ġibet l-attenzjoni l-fat illi l-arar effettwa pajizi oħrajn. Dan huwa minnu u għanna nuru l-espressjoni ta' solidarieta ma' dawk kollha dawk il-ċittadini u l-pajjiżi li huma vulnerabbli. L-arar issa jgħat jaffettwa anke lill-Repubblika Ċeka